Meine Damen und Herren, zunächst. Signori, Is-Sur Svoboda għandu point of order. Is-Sur Svoboda. Ek jaġobħom, podġu bil-eda. Jistajbda jibda Sur Svoboda. President fil-qasir bħalissa meta qed niltaqgħu hawnhekk il-President ta' Ċiprus li eh, li kienem qabel se jkun mitfun mhux mill-grupp tagħna, però u iġilet ħafna għal Ċipru biex tkun membru tal-Unjoni Ewropea. U allura jiena nixtieq infakkar lilkom eh, membri parlamentari illi kien personalità illi ivvota favur li ċipru tingħaqad mal-Unjoni Ewropea u qed jindifend bħalissa. Grazzi. Grazzi, Sur Svoboda. Jiena tajt eh, il eh, l-omor tijaj eh, li familjari tijaw. Issa, għanna talba missur uġġas biex jitkellem fuq emenda. Grazie President Scholz, l omu għajum jum importanti għal-Parlament Pero sfortunatament il-bira fil axija kena ċiklun fuq eh, Sardenja b'mod partikolari fuq il-belt tiegħi li wassal għal diversi mwiet. Bħala sinjal ta' solidarjetà li lin mill-proġetti ta' attivazzjoni mill-Fond ta' Solidarjetà nitlob li dal-Parlament u din hija talba li qed infassal fissem il-kollega Baraccio Berlinger namlu minu ta' silenzju għal daw ċittadini Ewropej vittmi ta' disgrazzja naturali imma li huma viċin iħsibijiet u l-azzjonijiet tagħna. Nitolbok illi ikonna momenti ta' silenzju, Sur President. Uġias ikkom, ikkomme. Uġias, vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich äh, komme gleich darauf zurück. Grazzi tal-li għaltna din l-informazzjoni u eh, dal-waqt induru għal-punt li għattinti għalli xandi xifti ta' vizi x'namel qabel. Il-kellim li jmiss u li xtaq jitkellem. Grazzi, kif għal kollega u ġas, reġun tijaj, Sardenja intlaqtat minn ċeklun Kleopatra, sissa il persuna, bliet bombardati bl-ilma, mottija bittajn bit-tajn u eh, distruzzjoni kbira talba tijaj li nesprimu tħassib tagħna u l-inkwiet tagħna u anke biex nagħmlu appell sabiex din dan il-Parlament, din l-awla tingħaqad mal-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex flimkien nimpenjaw ruħna għal kostruzzjoni mill ġdid sabiex namlu finanzjament disponibli permezz tal-Fond ta' Solidarjetà. Fidank, Frau Kollegin Baraccio, di Institutionen sind. Grazie ħafna, Onorevoli Baraccio. Eh, l-istituzzjonijiet huma preżenti hawnhekk u naħseb li l-Kummissjoni u l-Kunsill ikkonsidraw il-kumment tiegħek. L-Onorevoli Morganti u kol jixtieq jitkellem naħseb. Fuq l-istess punt, Iva, jiena xtaqt li nati solidarieta tiegħi għal poplu ta' Sardenja, il-poplu li għandu mħabba għal artu difiża għat tradizzjonijiet tiegħu għalhekk jiena naqgħod mal-kollegi tiegħi u nuri solidarieta tiegħi u tal-Parlament illi għandu jagħmel dak kollu li jista' biex jgħin lill poplu ta' Sardenja. Is-Sur Thomas fuq dan il-punt ukoll jixtieq jitkellem iva kollegi, iva. Aħna rridu naħdmu eh, b'solidarjetà man nies ta' Sardenja, però kunu kawti illi din hija simili għal dak li ġara fil-Filippini. Hija l-ewwel darba li l-bidla fil-klima globali verament qiegħda isseħħ kif qed naraw U f'dan ir-rispett jiena nispera li uħut minnkom se jirriflettu fuq il-pożizzjonijiet illi se jieħdu meta jivvotaw. Grazzi ħafna. Grazzi, Onorevoli Turmes, l-Onorevoli Kavada. Point of order. Point of order. Grazzi, President. Jiena nixtieq insaqsik biex issaqsi lill parlament biex ikollna moment taħsib fuq suġġett ieħor kif qal is-sur Svoboda għaliex żewġ ehm, ġurnalisti Franċiżi ġew assassinati fil-Mali mit-terroristi u din dan kien xokk kbir għal kulħadd il-ġnus maquda u kollu rrid titħassib taħħa dwar dan. Nixtieq il-Parlament Ewropew ukoll eh, jonora minuta ta' silenzju lil daw iż-żewġ vittmi li għandhom xaqsmu mal-informazzjoni u l-opinjoni pubblika wkoll. Grazzi. Kollegi, ixtieq ngħidilkom illi ebda punt milli semmejtu m'għandu x'jaqsam ma' l-aġenda għalkemm kienu ġustifikati. Jiena ġejt mistoqsi mill-kollegi ta' numru minn numru ta' pajjiżi differenti li kellhom jindirizzaw is-sitwazzjoni f'Mali. Però resqu lejha wkoll numru kbir ta' ġurnalisti. U jiena nixtieq nirrepeti dak li qed ġimgħa ilu naħseb. Il il-familji taż-żewġ ġur ġurnalisti mill l-istazzjon Franċiż irridu waslu l-om il-kondoljanzi tagħna. Dawn iż-żewġ ġurnalisti meta kienu qegħdin jippruvaw jirrapportaw fuq dak li qed jiġri fil-Mali waqgħu vittmi għat-terrorizmu u nqatlu bl-iktar mod brutali possibbli. Iż-żewġ ġurnalisti it-tnejn li huma jirrappreżentaw numru ta' ġurnalisti li meta kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu xogħolhom saru vittmi tal-persekuzzjoni tal-gwerra u tat-terrorizmu. Il-minuta silenzju ta' dawn għal dawn iż-żewġ vittmi hija minuta ta' silenzju għalihom u hija espressjoni ta' solidarjetà għal familja tagħhom. Però tapplika wkoll għal ġurnalisti kollha li jaħdmu għal libertà tal-informazzjoni u ħalsu bħajjithom għal dan lan ta' solidarjetà. Fl-istess ħin, aħna naħsbu wkoll għal vitmi tal-ċiklun ta' Sardenja wkoll, jiġifieri għalissa minuta silenzju. Silenzju. Vielen Grazie ħafna. Il-Komitat issa għanna tana il dokument skont regola 216 paragrafu 4. Din se tkun approvata tal-inqas għandha bżonn l-appoġġ ta' 40 membru u mbagħad eh, tittieħed wara. Mela, ġiet ippubblikata waqt eh, din is-seduta. Issa, naddu għal-rapport ta' Han Kalfen fuq il-qafas finanzjarju multianwali. Vot nominali għaliex għandu bżon maġġoranza kwalifikata jiftaħ il-vot.